fuq l-agenda tagħna. Ta' nifu hawnhekk il-vot isir għada fl-ofsinar. <coughs> Is-sessjoni li miss se seħ għada fit-8 u nofs. it tnejn ta' Lulju. Iktar informazzjoni nistansubuha fil-website tal-Parlament Ewropew. Is-sessjoni tal-lum hija aġġornata.